tal-li qis il-suġġeriment tal-Parlament. Grazzi lilkom il-koll. Ningrazzjakom. Iżis kollegi aħna nistgħu intemmu issa d-dibattitu tagħna dwar dan is-suġġett u nivvutaw għada fil-11 u nofs ta' filgħodu. Issa nistgħu ngħaddu sabiex niddiskutu l-punt li jmiss fuq l-aġenda illi huwa dwar il-pjan ta' direzzjoni għall-enerġija ta' sena 2050. Rapporter Kjoġbok. Grazzi ħafna, Sur President. L-għanet jiena nixtieq ningrazzja lil dawk kollha illi taw kontribut għal dan ir rapport partikolari u prinċipalment nixtieq ningrazzja wkoll u ngħid proset lix shadow rapporteurs, lis segretarjat kif ukoll lil dawk li tawna pariri politiċi u strateġiċi jiena naħseb li fil-fatt aħna l-iktar affarijiet importanti huma s-sigurtà tal-provista u anke sorsi differenti tal-enerġija, prezzijiet kompetittivi kif ukoll l effiċjenza tal-enerġija. Jiena naħseb li dawn din il-politika kollha timxi it fit malan ġenerali ġifieri li aħna nixtiequ naqsu fl-aħħar mill-aħħar l-emissjonijiet ta' CO2. Eżis, eh, kollegi, fil preżentazzjoni tiegħi jiena nixtieq li nitkellem ftit eh, dwar dak li aħna koprejna fir roadmap Nixtieq illi permettu li nitkellem u niħu l-opportunità li aħna lkoll għandna li nassumi r responsabbilta sabiex aħna naraw li jkollna ħarsin tal-welfare tal-ċittadini tagħna dak kandu x'jaqsam mis sistema tal-enerġija. Eżis kollegi għan nitkellmu issa fuq eh, l-enerġija u n-res xi ftit proposti li għandhom x'jaqsmu għal politika tal-enerġija li għandhom x'aqsmu ma' miżuri li jkunu mkejla u li jmorru li l xejn mis-sitwazzjoni kif nafu aħna u li nkunu konxi wkoll tar-realtà kif inhi u fis ħin dan kollu nagħmluh bi-spiritu ta' kompromess. Jiena naħseb li għandna jkollna bilanċ tajjeb bejn l-enerġija u l-ambjent ħalli bekk ikollna approċċ bilanċat miż-żewġ naħat u naħseb li dan M'għandux iwassal għal nuqqas ta' enerġija jew deċentralizzazzjoni tal-Ewropa u aħna naħsbu li fil-fatt aħna tlifna l-logħba kompetittiva tagħna, aħna tlifna l-ispirtu kompetittiv u aħna ma laqqas il-sorsi tagħna u jiena naħseb li fil-fatt dan kollu eh, ma żajniex favur l-ambjent, aħna naħsbu li dan kollu kien xogħol ta' nies qalbina illi fil fatt qegħdin jaraw dan kollu bħala teddida aħna naħsbu wkoll li fil-fatt aħna maħniex qed eh, nippruvaw innaqsu il-sistema eh, li qegħdin nimxu biha. Iktar minn 50% tal-budget bħalissa qiegħed ikun investit fuq l-enerġija. Fil-Bulgarija, in-nies marru jipprotestaw il-gvern waqa' maħabba il-spejjeż tal-enerġija, tal-elettriku. Għalhekk jiena ma nixtieqx jiena jisni qed inħabbar biss eh, aħbar ħażina, imma se jkonna l-problemi mħabba il-faqar eh, fil-qasam tal-enerġija għalek dar-rapport u tajjeb għax minnaħtas eh, insibu f'dan il-rapport dimensjoni soċjali. Punt importanti ħafna. Sur Kummissarju, ejja nieħdu approċ iktar pozittiv inkwantu għax xejl gas. In-nies jistħoq ilhom dan. Jina nemmel li jinti qed tifhem il-mħabba il, il-Mediterran il il mediterran tal xlok Emżon li jinħoloq komitat għal l-Europa ta' xlok ikonna Malta, l-Greċja, ċipru u l-Italja ikunu membri għanna l-artiklu 1.4 ta' trattat ta' Lisbona li ovvjament naraw minn dan li l-Unjoni Ewropea tista' tieħu miżuri sabiex tiżgura li jkun hemm il-provista ta' l-enerġija. Għalhekk inti tista' tiddeċiedi li fil-Greċja jkun hemm ċentru reġjonali li jkun responsabli biex jiġi tiġi maħżuna l-enerġija u jista jkun hemm ukoll il-prezzijiet li jiġu stabilizzati. Dan iġib miegħu suq domestiku għalina nafu kemm um għar, kemm huwa għar, kemm jgħajja l-enerġija l-istati membri għalhekk għal darba aħna bħala Ewropew irridu naraw x'riservi għanna f'pajjiżna jekk huma renovabbli jew nkella tal-fossili jekk dan laqas biss narfu ma nistax inkunu oġġettivi dawn is-sorsi li għandna f'pajjiżna għandhom rwol importanti. Maħna ma nistawx nitolbu għal miżuri għanijiet li jorbtu jekk ma jkonniġ laqas biss sistema ċentralizzata ta' maniġjar fl-Ewropa jekk aħna rridu nimxu għal rinnovabli ma nistawx da jiġi mill-lejla l-nar, irrid ikun hemm approċċ Ewropew Ewropew uniku. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa, Kommissarju Oettinger. Herr Präsident, meine verehrten Damen und Herren Abgeordnete. President, Signori. Sollten wir eine Diskussion anstoßen? Grazzi ħafna eh, bil eh, b'dan il-proġett aħna nixtiequ fil-fatt b'dan il-roadmap naslu għal xi ħaġa li tista' twassalna l qudiem ħalli bekk il-politika tal-enerġija tkun iktar Ewropea, ħalli bekk inkomplu naħdmu, inkomplu naraw li aħna nkunu nistgħu noffru ġejjini garantita l kulħadd. Jiena naħseb illi fil-fatt ma hemm l-ebda settur illi aħna mannix dan l-enfasi fuq eh, l-enerġija importanti illi aħna nifukaw fuq eh, il-biomassa, fuq eh, l-enerġija, fuq is-sostenibilità, fuq il-materja prima, dawn ma kollha punt importanti. Il-power stations tal-faham kif ukoll li jaħdmu b'materja prima oħra, aħna nafu li qegħdin nippruvaw illi nifukaw ukoll fuq dak illi dawk l-impjanti li jaħznu l-enerġija li komplu nagħmlu riċerka dwar l-enerġija, eh, dak li għandu x'aqsam mal infrastruttura tat trasport, tan-networks u tal-pipelines u anke b'dak li għandu x'jaqsam l-investimenti fiktar effiċjenza tal-enerġija. U aħna naħsbu li fil-fatt maħniex qegħdin nitkellmu biss fuq pjan għal bej 15 snin u aħna nixtiequ li fl-agrikoltura aħna nirridu naraw li għandna pjan li ħajkun bejn 8 sena minn snin u 10 snin, inti intom tixru karozza li ħasservik per eżempju bejn 10 u 12 sena bejn għat u ieħor. U jekk konna eh, power station din ħaddu kważi 20 sena anka dawk li l-impjanti tar-riħ per eżempju kol 20 sena il-power stations ta' nukleari dawk xi 40 sena suppost idumu sorvuna ġifiri. Jiena qiegħed għawek nikwotalkom mhux xewqa iżda r-realtà. Li mhix kwestjoni ta' ideoloġija biss, jiena qed nitkellem fuq ir-realtà. Dik il-power station għandha aktar minn 40 sena fil-fatt. Skużawni però, jiena nista' niktiblek itra ħalli ngħidlek f'liema pajjiżi fid-dinja kellhom permessi għal għal impjanti nukleari illi tawlu b-15-20 sena ġifiri aħna rridu naraw li fil-pjantana aħna jkollna pjan fit-tul illi jkunu mfassal tajja pal-investituri l 20 20 diġawa passat U għaddi raġuni importanti ħafna li aħna nindunaw li għanna noqqas kbir fl-investiment fil-qasam ta' enerġija, aħna għanna bżon ta' eh, linji gwida, għalli bekk aħna nifukaw l-investiment tagħna f'dak li entuxjaqsam eh, il-pjanijiet tagħna li l-ilm s-sena 2020 sa' s-sena 2050 għaddi raġuni għanna tlet xenarji li aħna t-nimmaġinaw. L-ewwel net aħna qegħdin naraw illi qegħdin eh, insemmu dawn it-tlet tanijiet, aħna nixtiequ naraw ukoll illi ninvestu f'infrastruttura intelligenti li tagħmel sens. Di fl-ebda mod ma tista' bl-ebda mod ma tista' tkun ta' żvantaġġ. Importanti li jkollna iktar perċentwali kbar ta' enerġija li tiġġedded U f'dak li għandu xieqsam e, t-tip tal-efficienza tal-enerġija, din hija xi ħaġa importanti ħafna li aħna rridu naraw illi dinja xaħġa xi ħaġa li aħna ma nagħmlu ma niċċedux lilna infusna l-opportunità li aħna jkollna. Aħna nixtiequ illi nirringrazzjawkom ħafna tal-suġġerimenti pożittivi li għamlituna, aħna nkomplu naħdmu fuq abbażi ta' suġġerimenti tajbin u siwja li intom saqtu aħna nixtiequ li s sena 2020 kollna għanijiet vinkolanti li nistabilixxu minħabba li jekk wara l-istrateġija 2020 aħna ma jkollna xejn, u e, dwar dan l an il-naqsu 20% f'kull qasam aħna ma jkollna xejn, żgur li aħna ħan intafaw lura ħafna, nintafaw lura fil-passat. U anke f'dak li għandu xaqsam il-Green Paper ta' li ħriġna e, ta' kummissjoni, li ħana ħarġu minnħata ta' kummissjoni metul ix-xar ta' Marzu, din ħatkun il-bażi ta' diskussjoni u aħna rridu naraw jekk aħna nistgħux nifmu niftehmu skużawni fuq e, valur ġdid u għan ġdid f'dak li għandu xaqsam it naqis għal emissjonijiet ta' CO2 aħna rridu naraw jekk dan huwiex biżejjed bħala għan, jekk it naqis għal emissjonijiet ta' CO2 huwiex biżejjed bħala għan sabiex ngħinu l nfusna jiena naħseb li tnaqqis tal-emissjonijiet ta' CO2 għan importanti. izda jiena nappella illi aħna sabiex ikollna għan iktar prattiku ħalli bekk aħna nkun nistgħu verament nagħmlu kontribut tajjeb għal qasam tal-enerġija, aħna rridu jkollna għanijiet ġodda, vinkolanti u iktar ambazzjużi. Issa aħna jekk aħna naraw illi nħarsu lura lejn is-sena 2007, dakinhar aħna kien irnexxilna illi fil-fatt ikun hemm unanimità fil-Kunsill U din għanna bżonna din id-darba u kollu għalfejn minħabba li sakemm jibqa validu l-artiklu 194 il-stati membri għandhom il-kompetenza ewlenija f'dak li għandu xaqsam il-teknoloġija ġifiri. L-istati membri u l-reġuni huma responsabli għal eh, power stations tal-faham, kem mu jaħdmu dawn għal l-impjanti nukleari, kem ħajbqaw attivi dawn ukoll. Ġifiri, aħna rridu naraw illi jekk ma jkonniex unanimità l-ebda għan ma jista' jkun stabilit fuq livell Ewropew għalhekk għandna bżonn li l-kulħadd sabiex jingħaqad flimkien sabiex aħna nkun nistgħu nifru pjan sostenibbli għal ġejjini tal-Ewropa. Għal din raġuni aħna rridu naraw li ngħidu l kulħadd minn issa li fil-fatt il-klima inbidlet ħafna fis-sena 2012 u aħna ma nixtuqux li fil-fatt jikonna iktar effetti dizastruzi mħabba tempo, jina għandi l-ambizjoni illi flimkien ma'kom fi xur li ġejjin naħdem b'mod kostruttiv ħalli naħdmu fuq il-valuri e kif ħan jibqaw jizviluppaw għara sena 2020, forsi ikolna lan ta' 30-30-30 minflok 20-20-20 fil-mija u jena naħseb illi l-feedback ta'kom f'dan il-kontest huwa importanti ħafna ħalli aħna nkunu nafu eżattament intom x'tixtiequ tagħmlu f'dak li għandu x'jaqsam l-enerġija tiġġedded dwar il-biofuels u l-enerġija tal-ewwel ġenerazzjoni jiena naħseb illi ma naħsebx illi nistabbilixxu livell daqshekk ukoll. jiena naħseb illi iktar minn 10 fil-mija, speċjalment fis-sitwazzjoni li nsabbu fija eh, bħalissa, hija bizzejiet. Iżda jien naħseb li fil-qasam tal-elettriku, tal-gas, naħseb li importanti li aħna jkun għan iktar ambizjuż. U b'mod konkret jiena nixtieq ngħid ukoll li dak kollu li jena qed għal suq tal-elettriku Ewropew aħna din naraw illi għandna 32% ta' dan kollu illi ħajkun importanti ħafna ħna rridu nkomplu niddiskutu dwar dan u nafu illi dawn l-għaniet jridu jkunu effettivi l-ewel qabel kollox. Intom tkellimtu wkoll fuq eh, il-politika barranija tal-enerġija u tkellimtu wkoll fuq il- pajizi fejn aħna bessibna eh, nibatu din enerġija naħseb li rivoluzzjoni ta' xil gas tal-gas ta' xil, ħa verament ħatejna f'dan kollu fl-Amerika diġa edin jippenaw sa sena 2017 2020 huma ir-relazzjoni tal mal-Kuwait, mal-Venezuela, u mal-pajjiżi tal azja ċentrali ħajkunu differenti ħafna milli huma llum u aħna rridu naraw li jkollna relazzjonijiet stabbli bħala Ewropej u rridu nagħmlu ħafna iktar min-naħa tagħna iżda sabiex naslu għal dan il-politika barranija tagħna hija importanti ħafna f'dan il-kontest. Aħna naraw li. L-Amerikani diġà qegħdin dimna dwar dan u l-Ewropej għandhom dimensjoni oħra, għal din raġuni għandhom ukoll dimensjoni oħra f'dak li xaqsam il-kontratti ringrazzjak. Għadħa Grazzi. Jekk il-Kummissjoni tixtieq li jkollna dibattitu ejja nibdow. Signor Limes, fuq id-dimensjoni esterna tal-enerġija l-ġeopolitika qed tinbidel qed naraw li hemm produtturi ġodda u risorsi bħax-xejl, il-gas tax-xejl qegħdin jkunu iktar diversifikati u anki s-swieq qed isiru iktar likwidi nixtiequ li naslu għad-demokratizzazzjoni tal-enerġija madna ma wasannix u lanqas is-sigurtà tal-provista mhix garantita fl-Unjoni għalhekk aħna rridu nirrispondu għal mod ta' kif qed jinbidel dan is-suq jew dan is-settur hemm bżonn jiġifieri naraw kif nużaw iktar ix-xejl. Anki nafu li l-energy mix ma taqbilx mal-roadmap tal-Kummissjoni. Il-Kummissjoni edha tkun ottimista wis anki ġifiri għal miri li janna għal klima. Emżon ikonna senarju ieħor biex ek ma naslux ikonna fuq xie induru. Għanna strumenti bħal il-kompetizjoni tas-suq intern, it-trattat u anki l-INP Eh, il-kompetenza eh, tal-enerġija qed tiżvolġi ma rridu nikkoordinaw il-mod ta' kif nixtru minn fejn nixtru l-enerġija u naslu wkoll għall-idea ta' joint purchasing. Grazzi ħafna. Issa immis is-Sinjura Jordan. Sinjuri, il-sistema ta' enerġija l-futur sostenibli hemm bżonn se tkun iktar effiċjenti milli llum għax hemm ħafna iktar sorsi rinnovabbli u dawn se jbidlu u kol il-karatteristiċi um, tekniċi bżon għalek biex nkunu naqblu nipjanaw b'mod differenti li nottimizzaw il-sistema nkunu ktar flessibli dan ma jfissirx li rridu biss nizviluppaw eh, l-smart grids imma jrid ikonna wkoll eh, naraw kif nużaw ir-riservi, nużaw ukoll il-fondi pubbliċi Ovvjament nafu li l-budget dejjem huwa diffiċli wara ristret aħna żviluppajna l-investiment tajjeb għall-ambjent bil-wedi tal-istabilità għalhekk jiena naqbel mal-lanijiet li jkunu jorbtu vinkolanti waħedhom biex naslu għal miri tal-2030 għalhekk jiena nitlob il-Kummissjoni biex taħseb għal scenarios differenti li tippermetti li nkunu nistgħu niżaw jekk ma nilħux ftejn fuq livell globali kella nkella nilħu ftejn li ma jkunx ambizjuża kemm nixtiequh. Grazzi ħafna issa l komitat Reġjonali. Il-kelima li jmiss. Iva, grazzi. L-għennet nixtieq nirringrazzja s-sinjura Zavela għal mod ta' kif ippreparat dan ir-rapport dak li għal il-komissarju huwa importanti għal fatt li rriti konna perspettiva fuq medda twila ta' żmien kemm għal konsumaturi kif ukoll għal produtturi. In-numru ta' MND u scenarios li għandna fil-proposta jisu eh, għanna siġra tal-miliet għawnek. Ġifiri, ikunem xaħġa tajba għal kulħadd dawk li jaqblu ma' nukleari se jisibu soluzzjoni għal-jom. Tajjeb, għax għanna bżon din it-taħlita ta' enerġiji fl-Europa. Imma, ovvjament, id deċizjoni li nieħdu illum se jaffetwaw il-ġejjieni ħafna dan. Illum edin niffaċċjaw l-sfidi ċertu sfidi imma li risposti mhux qegħdin f'dan id-dokument. Ma jistax għax minn banda għanna investimenti mhux kontrollati, investimenti fil-rinnovabli, iġifiri il-gas, l-impjanti e-, qed jieqfu għandna hemm bżonn li ikonna suq verament tal-komunità sabiex din il-politika issir waħda tal-komunità. Issur Rolls għal EPP. Ehm, e Kollegen, erstmal Sur President, eżis kollegi, l għanet nishtin nejt grazzi kbira l-rapporter, vera ħedimna tajjeb fl-imkien u jina nasab li f'dan il-qasam aħna nixtiequ illi konna dibattitu politiku din hija xi ħaġa importanti ħafna lina. Il-fatt li l-Kummissjoni għandha xinari differenti tisfurzana sabiex aħna naħsbu x'inhu ma l konsegwenzi jekk tittieħed l-ewwel deċiżjoni jew it-tieni deċiżjoni jew deċiżjoni oħra. Jiena naħseb li forsi dan ikkontribwixxa għal fatt li aħna rnixxinna nippreservaw dan kollu li aħna fil-fatt ikollna iktar kompetizzjoni. Iżda jiena naħseb li fil-fatt aħna pruvajna nagħmlu minn kollox ħalli jkollna dibattitu iktar realistiku fiħdan dawn ix-xenarji li ma possibbli. U jiena naħseb ukoll li din hija parti importanti ħalli naraw illi fil-fatt dan ikun xi ħaġa importanti ħana nifukaw fuq il- il-livell ta' e, e, esperti u dan is-suġġett jiena naħseb li huwa xi ħaġa tajba wkoll u siwja li l-kwistjoni tal-gas ta' xejl ukoll daħlet f'dan ix-xenarju. Il-kwistjoni tal- e, il-mod ta' kif aħna nistgħu nippreservaw il-ġejjin u naraw jekk għandix biżejjed enerġija għal-ġejjin aħna nafu li dan ma jistax iwassal għal Eh, proġett wieħed biss. Jiena naħseb illi dan irid jittieħed ukoll fil-kuntest globali u naħseb illi aħna rridu naraw li nerġgħu nistabilixxu ċifri ġodda u fl-istess ħin naraw li l-anijiet meta jkunu implementati dawn ħajkollhom effett ukoll fuq anijiet oħrajn u għal din raġuni dan jista' wkoll jikkontribwixxi għal fatt li aħna xi drabi nistgħu nilqu eżattament dak li huwa l-oppost tal-anijiet oriġinali tagħna. Nixtieq ringrazzja lilkom ukoll tal irressaqtu ressaqtu dawn ix-xenarji dan huwa pass il qudiem dan mhuwiex it-tmiem tal-proċess u jiena għat nistana bil-ħerqan naraw il-Green Paper. Grazzi, issa għal grupp ta' soċjalisti, il sinjura Van Bremft. Grazzi ħafna, President. Eh, Nirringrazzja l-rapporter għax huwa rapport importantissimu u sur kommissarju inti missek taf li fil-parlament issa ilu jinnegozja negozja dan is-suġġett. Ir-rapporter kien paċenzjuż ħafna, ħafna paċenzja, ma kienx faċli biex, biex nolħu r-riżultat, aħna ma nafux kif se jkunu l-affarijiet fl-2050, imma deċiżjoni rridu noħduha issa biex ikonna effett f-15, 20, 50 sena li ġejjin. Hemm bżonn naraw eżattament x'wieħed jista' jagħmel dak li huwa importanti għal grupp tiegħi u dan ovvjament se jiddeċidi il-vot tagħna. Aħna nitolbu il-rapporter biex jappoġġja dan. Tejdunniex l-affajt li ma nistawx namlu, ejdunna x'nistgħu namlu, natu risposti tajbin, naraw li konna verament għanijiet u miri li kun u jorbtu x'sena fejn se naslu fl-2020, fl-2030 biex per esempio ngħidu 55% ta' rinnovabbli dan ikun ifisser iktar effiċjenza fil-qasam tal-enerġija u inqas gassijiet b'effett serra. Huwa importanti li aħna rapporter tagħna nappoġġjawha hemm bżonn nibatu l-aħjar messaġġ lill-Kummissarju, lill-Kummissjoni. Sur Kummissarju, il dokument huwa interessanti nispera li inti konsidra kif naħsbu l-affarijiet aħna. Ovvjament jiena eh, eh, m'għandix naqsem xej ma xi think tank tal-enerġija għalhekk dak li għandna x'namlu issa naraw scenarios u nagħmlu l-għażla. U hemm bżonn li niddeċidu kol fuq dawk lażliet ta' no regrets bżonn niżguraw li sal-2015 inkunu indipendenti kompletament fuq l-enerġija. Grazzi ħafna. E, Sur Rubik għandu blu karda li ksinjur l-esti l-esta taċċetta? Mr. Rubik, you have the floor. <clears throat> ja, recht herzlichen Dank, Herr Präsident. Grazie tassew. Jiena naħseb illi aħna ta' irnexxinna fl-Ewropa u naqasna l-emissjonijiet tal-CO2 aħna żammejna mal-ħin u jina naħseb illi fl-2020 ser inkunu eżempju għal bija tad-dinja. Il-mistoqsija tiegħi lill-Onorevoli Van Brent hi x'inhi d-direzzjoni issa li se taqbad minn hawnhekk. Jista' jkollna taxxa tal-carbon footprint illi tiġi introdotta bażi ta' sistema tal-IPP e sabiex in-nies li ma jemettux daqshekk CO2 ma jħallsux daqshekk taxxa xaw bekk inkunu aktar effiċenti f'termini ta' enerġija, grazzi. Mistoqsija interessanti. In de balans uh, brengen. Het ander debat, Marika, eh, ik, ben er- għanna nsibu l-aħjar bilanċ hawnhekk. Jina konvint li s-sistema attwali mhix taħdem, irrid ikollna sistema fejn aħna ta' bilħa inkunu nistgħu nistabilixu carbon footprint tal-prodott u niżguraw illi il-prodotti li nagħmlu li nixtru fl-Unjoni Ewropea jew band oħra ikollhom l-istess rekwiżiti ta' kwalità. Imma din tfisser ħaġa waħda unanimità u nafu kemm kien diffiċli jkollna sistema ta' l-ITS. U bekk u importanti immens illi jekk aħna eh, nedeċidu li jkollna alternattiva, inkunu nafu li teżisti din l-alternattiva. Ma nistawx inneħu li tijes u ma nimplementaw xejn aktar minn floka. Fadlinna ħafna aktar x'naqfu hawnhekk. Grazzi il-blue card hija ta' nofs minuta għal kull persuna li titkellem. Il-kelima li jmiss is-sur Termes mill grup tal-ħodor. Grazzi, President. Fisem, is-sur ġodo illi kien qed jinnegozja dan, jien nixtieq nirringrazzja l rapporter nixtieq ngħid xi ħaġa waħda. Il-Kummissjoni għandha raġun meta tgħid illi aħna rridu għanijiet vinkolanti għall-enerġija li tiġġeddet għall 2030 u wkoll l-efficienza enerġetika għaliex din tal-aħħar hija t-tweġiba realistika għall problema ta' faqar f'termini ta' enerġija. L-prezzijiet tagħna mhux aħna niddeċiduhom li nistgħu nagħmlu huwa li ngħinu liċ-ċittadini sabiex huma jkunu jistgħu jagħmlu xi ħaġa differenti, jsibu mod differenti ta' kif e, eh, meċu l-karozzi tagħhom u jisaħnu djar tagħhom. Għaw persuni għawnek illi jasbu li l-gas ta' xejl huwa xi miraklu. Huwa l-miraklu li jmiss. Imma ejja u najdu l-affarijiet kif numa, dan jagħmel ħsara huwa ta' dannu kbir għall-ambjent. Jekk aħna sar noqogħdu noħolmu dwar il-prezzijiet bħal tal-Istati Uniti tal-gass sejrin żmerċ għaliex aħna m'għandniex l-infrastruttura sabiex ikollna dan. Bek l-effiċenza enerġetika hija l-unika tweġiba u l-onorevoli għandha raġun meta tgħid li żewġ terzi tal-ħaddiema u kważi id-doppju tal-, tal l-enerġija. Kif jista' jkollna enerġija u elettriku li jiswa inqas jekk l-ispejjeż tal-kull unità mhux ser nibbenefikaw minnhom? Irridu nkunu effiċenti f'termini ta' enerġija jekk irridu nżommu l-ispejjeż baxxi. Xi ħaġa oħra, neħtieġu trasparenza u neħtieġu mudelli aġġornati. Għandna żewġ problemi b'dan il-mudell li qed tippreżentaw intom. M'hemmx kalkoli ta' li mu l-aktar xenarju plawzibli għall effiċenza U aħna diġa għanna spejjes li huma baxxi fil-mudell tal-2020. L-ispejjeż nukleari huma ħafna inqas. L-ispejjeż reali jridu jirriflettu s-sitwazzjoni tal-lum inkella aħna ser inkunu qegħdin nibatu sinjal żbaljat bħala dawk li jfasslu l-politika hawnhekk. Thank you, Mr. President. With Mr. Thomas, Il-kellim li jmiss, Sur Thomas għandu raġun meta jitkellem għal aktar effiċenza enerġetika. Iżda, dak li mhux qed jaċċetta u li kif nkunu korraġużi biżejjed illi nagħmlu din il-bidla mill-fossil fuels għall-enerġija ħadranija dan inkunu nistgħu nagħmlu u ma jkonniex għalfejn nifrankaw l-enerġija jew nitfu id-dawl. Għaliex dawl ta' xemx fid-deżert daqs kemm aħna nużaw enerġija fid-dinja, hemm seta fil-enerġija fir-rieħ li għaxar xar darbit aktar taħt iġijiet tagħna. Jek aħna nagħmlu din il-bidla, l-effiċenza ma tkunx daqshekk importanti għaliex inkunu nistgħu jkollna jbżejt enerġija għal kulħadd. Iva, l-rinnovabli, l-xemx, il-rieħ, għanna bizzejt enerġija għad-dinja u dan jista jissodisfa talba tagħna l-100% enerġija rinnovabbli imma li jkunu effiċenti ikonna ekonomija rinnovabbli li tiswa inqas. Għaliex effiċjenza enerġetika fl-istudji kollha tiswa dejjem inqas minn investimenti ġodda u għalhekk irridu dan it-triangolu l-effiċenza rinnovabbli u l-grids intelligenti li hija l konnessjoni bejn dawn iż-żewġ tipi ta' enerġija. Grazzi. Il-kellim li miss fisem il-konservattivi is-sur Szymanski. Grazzi, dan il-rapport huwa riżultat ta' negozjati tassew diffiċli, kompromess diffiċli immens illi madana kollu huwa imxekkel. U aħna ma nistawx naqblu ma' paragrafu 91 għaliex Dan jagħmel il-politika tal-klima aktar ristretta spejjeż, aktar għoljien għal setturi bħal-azzar, il-karti, il-ġibsum. U għal dawk li jirdu jikkompetu ma' ċina, Russja, l-Istati Uniti, ser tkun xaġa tassew diffiċli. Hija importanti din ħaġa importanti fil-kuntest ta' negozjati tal-kummerċ ħieles Il-dekarbonizzazzjoni totali hija finzjoni m'għandha xejn taqsam mar-realtà tas-settur enerġetiku Ewropew. Skont l-IEA fl-2035 nofs l enerġija tagħna ser tiġi minn sorsi minerali u bekk din id-diskriminazzjoni ta' sorsi bħal dawn mhux biss mhijiex realistika imma tagħmel ħsara lis settur enerġetiku tagħna twaqqaf l-investiment u iċċaħħat l-suq mill-istabilità. U l-enerġija tiġi tiswa ħafna, l-iktar li tiswina fid-dinja. Grazzi, għadhom kemm jgħidu li illi spiċċanna il-ħin u bekk ma nistax naċċetta aktar blue cards. Is-sur Rossi, kellem li jmiss minuta u nofs, grazzi. Aħna naqblu mar-rapport, il-parti marbuta mal- kwoti ta' ETS u l-backloading. Irridu nużaw is-sorsi kollha tal-enerġija u nfakru illi fi rigward tal-produzzjoni tal-biokarburant irridu nibbażaw ruħna fuq prodotti ta' rimi alimentari u il-prodotti eh, agrikoli. Il-kollega tfakkar ukoll dwar il-ħtiġa ta' suq komuni tal-enerġija li huwa integrat ser ikun integrat sal-2014 fejn il-prezzijiet ikunu prezzijiet trasparenti anke fil-rigward tas sisa u l-ispejjeż ambjentali. Il-president preċedenti tal-Parlament, il-kollega Buzek, kien organizza xi bejn il-Parlamenti Nazzjonali u il-Parlament Ewropew sabiex ikonna suq komuni tal-enerġija. Hija ħasra il-President Schulz ma komplix eh, f'din it-triq illi wittilu dak illi ġaqablu. qablu Nixtieq fakkarkom illi l-lum fuq livell ta' spejjeż fl-Unjoni Ewropea hemm differenzi li mhux mhumiex aċċettabbli minn stat għal ieħor. Pereżempju għall-industrija l-ispejjeż tal-enerġija elettrika fl-Italja hija iktar għolja b-130 fil-mija meta ma mal-enerġija eh, Franċiża u Pollaka u 80 fil-mija meta ma mal-enerġija tal-Ġermanja u l-400 fil-mija meta ma mal-enerġija tal-Istati Uniti jider bitċar illi din toħloq kompetittivita il-żlejali fis-suq komuni u fl-enerġija fej qegħdin naraw illi jiswew 30% aktar mhuwiex faċli illi wieħed jibqa' jaħdem fl-Italja u għalhekk jsib aktar faċli illi jaqbad u jitlaq band oħra. Issa il-kollega Mattijax għal-minuta. Grazzi President, jina u koll nishtiq nirringrazzja l kollega għal-ħidma taħħa. Kien ta' sew diffiċli n-negozjaw dan ir-rapport ma nistawx nappoġġaw il-proposta u lanqas nappoġġaw il-proposta tal-Kummissjoni għal raġunijiet sempliċi. Dak li rigwardani ma naħsibx illi il-rapport jitkellem dwar il-prioritajiet għall-intervent fis-settur enerġetiku qegħdin nitkellmu dwar rizorsi skarsi imma maħniex inżommu mal-impenji vinkolanti fir-rigward tas sorsi rinnovabbli. Għandna nuqqas ta' tkabbir ekonomiku u impjiegi fl-Ewropa u aħna qed nitbedu mill efficienza enerġetika li importanti sabiex nirranġaw din il-problema. Irridu nifukaw aktar fuq l-enerġija rinnovabbli, l-enerġija li tiġġedded irridu niftakru illi aħna qegħdin nitkellmu dwar it-tisħiħ tal-enerġija nukleari u il-diżastru ta' Fukushima sentej biss għaddew minnu li ninvestu fid-deregolamentazzjoni u l-privatizzazzjoni sabiex l-istati membri ma jkunux jistaw jieħdu deċiżjonijiet f'dan is-settur strateġiku. Grazzi tassew l-Onorevoli Sosa Wagner. Grazzi, President. naħdmu lejn 2050 dan huwa l-orizzont eh, ta'kom u dan juri kemm aħna fiduċjużi f'dan il-Parlament, kemm aħna serji fl-ippjanar tagħna. Nixtieq nifraħ lil kollega għal rapport tagħha iżda. Jekk se nistabilixu għanijiet aħna rridu namlu l-aħjar ħaġa sabiex niksbuhom dawn l-għanijiet jekk nitkellmu dwar il-fossil fuels jew rinnovabli, aħna qegħdin noħolqu konfużjoni għal negozji tagħna u qegħdin niskoraġixxu l-investiment. Irridu nagħtu l-possibilità li wieħed jifranka l-enerġija, ma nistgħux nibqgħu naħlu kif qed nagħmlu bħalissa naħlu l-enerġija f'ħafna avvenimenti ta' mużika jew ta' sport, sabiex nixelu li blittana jew jekk imorru eh, fil- blittana u nixorbu fixtiwi Ewropej jekk aħna ser nikkontrollaw dawn l-affarijiet illum ma tant ser inkunu kredibbli għadha pitada. Is-sur Karins għal żewġ minuti. Grazzi, President, Komissarju. Jena nemmen illi għaw xi membri parlamentari f'din il-Kamra illi jaħsbu illi l-imprenditorjat jista jħares l-ambjent jiena naħseb illi dan huwa approċċ illi mhux tajjeb u ma nappoġġax jekk aħna rridu nqisu l-enerġija fl-istrateġija tagħna rridu nqisu tliet aspetti u rridu nibbilanċawhom l-ewwel net irridu naqsu l-emissjonijiet tal-diossidu tal-karbonju tal tal diossidu tal karbonju Imbagħad tieni net irridu innaqsu id-dipendenza tagħna fuq ir-riżorsi importati u fl-istess waqt huwa importanti ferm illi aħna nżommu prezzijiet bilanċati u stabli li kunu ġusti għal konsumaturi tagħna għal attivitajiet ta' negozju tagħna dawn nistgħu niksbuhom modi differenti l-ewwel net nistgħu naqdu bost alternattivi, nistgħu nużaw l-enerġija li tiġġedded rizors importanti immens illum u anke adapitada, pitada u fl-istess waqt ma jridux neskludu din it-tip ta' enerġija u kol ir-riċerka. Għal per eżempju ir-riċerka dwar il-gas mix-xejl. Dan jista' jkun eh, sors alternattiv eh, għal eh, gas mir-Russja. Nafu li fl-Istati Uniti huma naqsu id-dipendenza enerġetika tagħhom għaliex issa bdew jużaw din l-enerġija ġejja mill-gas tax-xejl. Id-dipendenza eh, enerġetika għandha twassal sabiex aħna niproduċu aħna stess biex bekk ma jkunniex għalfej nimpurtaw. Mardux neskludu il-possibilità tal-enerġija nukleari nafu li xi pajjiżi huma avvanzati f'dan ir-rigward uħut mhux daqshekk imma Aħna maħniex izolati hawnhekk. Kieku ma kenniex eh, eh, konna bżon pajjiżi oħra ma kienx għalfejn noqogħdu nikkonsidraw l-ispejjeż imma dan irdu bil-fors u għalhekk irridu nqisu l-ispejjeż ukoll. Sinjura Madurella għal minuta Grazzi President, Kummissarju. Din ir-roadmap toffri bidla sostanzjali. Aħna irridu nibdlu Is-sistema enerġetika tagħna huwa importanti li niżguraw sostenibilità ekonomika. L-Ewropa għandha tkun fuq quddiem f'dak li għandu xaqsam enerġija safja u bek dan huwa pass importanti sabiex aħna niġġieldu it-tibdil fil-klima. Kif tafu nistgħu noħolqu impjiegi ġodda u nistgħu innaqsu l-ispejjeż enerġetiċi għal konsumaturi tagħna u wkoll innaqsu d-dipendenza tagħna fuq l-importazzjonijiet. Kif qalet is-Sinjura Van Dress hemm ċertu punti fir-rapport illi għandna neżaminawhom bir-reqqa. Il-Parlament għandu jkun impenjat sabiex jiġġielet il-tibdil fil-klima u jistabilixxi obligi vinkolanti fir-rapport għanna nitolbu l kummissjoni wkoll sabiex turina l-aħjar xenarju possibbli sabiex sostenibilità enerġetika u kompetitività xi ħaġa li hija ewlenija sabiex ikonna politika komuni tal-enerġija. Grazzi President. Grazzi l-Onorevoli Helmer għal-minuta. President, nifraħ li rapporte għal-ħidma tagħha għandha punti eċċellenti fir-rapport imma hija kellha wkoll tinkludi l-ossessjoni Ewropea bil-tnaqqis tal-emissjonijiet u t-tisħin globali anke jekk ma kienx hemm tisħin globali għal 17-il sena. Jiena sodisfat li qed nara illi rapport huwa miftuħ għal teknoloġiji stabiliti dan jinkludi il-faham, il żejt il-gas, il gassa sadu prominenti l-iktar fi rigward tal-opportunità tal gass mix-xejl u wkoll hija titkellem dwar il-prezzijiet enerġetiċi il-kompetittività u l-faqar f'termini enerġetiċi. Iżda aħna ma naċċettawx id-dipendenza fuq ir-rinnovabbli għaliex dawn eh, ma nistawx nibqaw niddependu fuqhom, laqas l-iskema, ma nistawx eh, nħallsu għalija, laqas il-CCS li hija ħolma u mhix meħtieġa u ma nifilħux nħalsu għalija u laqqas tal biet għal-azzjoni globali tal-klima għalix dawn mux ser, din l-azzjoni mux ser tiġri u miex meħtieġa u ma nifilħux nħalsu għalija. Nishti nikonvinċu li l-kollegi sabiex jastjenu f'dan il-rapport imma jena nibza illi aħna dan il-rapport ma nistawx naċċettaw u nappoġġaw. Grazzi sur Griffith għal-minuta, President. Il-lejla mijiet ta' pensjonanti ser jiffriżaw u ser imutu għaliex minħabba il-faqar f'termini ta' enerġija għal ċertu stazzjonijiet bħal BBC xaħmu l-MPs u l-MEPs sabiex jemnu jew jipretendu li qed jemnu illi it-tisħin globali mamul mill-bniedem ser jeqret lid-dinja. Din il-verżjoni ta' fantazija reliġjuża qed tiġi użata bħala skuża sabiex ikunaw dan il-frodi fl-istorja umana, l-ikbar frodi. E, il-persuni onja jibqaw jistanaw u s-senjura xmet miskina tibqa tmut bil-bart. Dawn il-politiċi edin jibqaw jiparlaw dwar dawn l-anijiet illi musser e, jinħolqu musser jinkisbu u l-persuni jibqaw imutu. Għawnek għedin namlu ħaġa wahda, għedin noqtlu l-kumpaniji tagħna. Grazzi, issa wasanna għal proċedura catch di għaj. Għandi 12 persuna fuq il-lista tiegħi li qed tipprova titkellem se jitkellmu sitta u l-ewwel onorevoli huwa is-Sur Kelly jiena sodisfat bid-direzzjoni u t-ton ta' dan id-dibattitu u mod partikolari il-rapporter u l-kummissarju taw kontributi għaqlin. Ovvjament l-Ewropa trid poġġi il-kompetittività fil qċata ta' din l-agenda u jekk aħna ridu Ewropa kompetittiva, aħna neħtieġu enerġija illi nifilħu nħallsu għaliha. Rridu sensiela ta' riżorsi enerġetiċi u rridu wkoll moħħ miftuħ dak li għandu xaqsam l-enerġija li hija disponibbli jiena nixtieq aktar enerġija li tiġġedded din nistgħu niksbuha imma dan ma jfissirx li aħna neskludu il-bqija kull min għandu xiftit ta' sens komun jaf illi irridu taħlita. U bekk jinkun sodisfatt illi nisma li rapporter tgħid illi aħna ma rridux żewġ approċċi dogmatiċi, irridu eh, nifmu li teknoloġija qed titjib mod kostanti u bekk irdu nibqaw moħna miftuħ fil-mod ta' kif nindirizzaw ċertu kwistjonijiet li jistaw kunu problematiċi issa imma fil ġejjien jistaw ikunu sostenibli u kol jamlu sens. Grazzi. L-Onorevoli Korea du Campus. 10 minuti. Il-pjanar huwa eżer huwa eh, eżerċizzju ta' libertà. Bil-libertà biss nistaw nistaw nikontrollaw il-ġejjeni. Aħna rridu nagħmlu l ewropa aktar kompetittiva f'dan is-settur. Il-politika enerġetika kollha hija marbuta mal-affarijiet soċjali ser taffettwa lil ħajja tagħna fil-ġejjeni u bekk irridu niżguraw li il-prezzijiet tal-konsumatur ikunu ġusti u rridu nsibu mekkaniżmi mhux diskriminatorji sabiex inrażnu il-prezzijiet li dejjem ser jolew u ser jolew b'mod inevitabbli. Grazzi. Kibet kasi. Sur Pascal. Grazzi ħafna. L-ewwel deċenju ta' dan il-millenju, il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea ħalsun 200 biljun euro f'kull sena fuq medja. Sentejn ilu fl-2011 dan l-ammont ola għal 488 biljun dollaru. Dawn il-miżuri fl-Unjoni Ewropea għadna ma lebda l-ebda progress fl-efficienza tal-enerġija, fil-manifattura, u kif ukoll anka fid-djar u l-użu tal-enerġija fid-djar. Nistgħu nħarsu l-importazzjonijiet tal-affarijiet li nużaw u rritu konna aktar effiċenza fl-użu tal-enerġija tagħna, rritu konna hemm aktar konservazzjoni tal-enerġija. Jiena naqbel ma dawn eh, ma dak li mhux qed nilqgħu biex ikollna aktar enerġija renovabbli għal 55% sal-2050. Nemmen li bħalissa speċjalment fuq medda twila ta' żmien irid ikollna aktar kapaċitajiet effiċenti. Irridu nħarsu lejn anka l-provvisti tal-fiwil tagħna, grazzi. Nafu illi ma tantx aħna realistiċi fit-bassir, speċjal meta nitkellmu fuq l-enerġija, fit-traffiku u fit-trasport. Nafu ukoll fuq l-aktar għanijiet ambizjużi, jiġifieri li naqsu is-CO2. Fred nitkellmu fuq l-enerġija nukleari nafu x'ġara Fukushima. U rridu naħsbu noqdu attenti eh, rigward in-nefqa. F'kull qasam anka fil-ħażna tal-fjuwil nukleari. Ġifieri mhix ħaġa ta' sorpriża li l-enerġija rinnovabbli mhux qed jingħataw l-attenzjoni illi ħaqqom. Hemm ħafna pressjoni rigward l-enerġija rinnovabbli. Grazzi ħafna l-kellim li jmiss. Fissur sur Matula. Grazzi ħafna, nixtieq infakkarkom xi prioritajiet għal roadmap tal-enerġija. L-ewwel ħaġa, ir-regolamenti tal-enerġija fl-Istati membri għandhom anka jħarsu lejn dispożizzjonijiet fuq liberalizzazzjoni tas-suq tal-enerġija u anka jħarsu lejn is-suq biex bekk eh, ikollna aktar kapitalizzazzjoni tal-livell tal-enerġija, speċjalment eh, fir-Rumanija eh, ħafna riżorsi ġeotermali illi mhux qed jiddu minħabba li hemm ħafna ostakli burokratiċi. Nispera li l-autoritajiet nazzjonali anka jieħdu responsabilità tagħhom biex jaqbdu dawn l-ostakli u jkun hemm aktar investimenti ehm, għall-enerġija ġeotermali. biex bekk b'din il-produzzjoni inkolna anka ehm, inqas pejjeż fil-konsum. L-importazzjonijiet tal-gas jistgħu jiġu diversifikati billi ninvestu fil-korritur li hemm fin-naħat isfel u anka bil-gas likwifat. Grazzi ħafna Surares. Grazzi President. Jina kol nishtiq nishtiq enfasizza kif għana fil-rapport rigward l-estensjoni tal-istrateġija għall-Ewropa kollha. Irridu eh, neħu l-anni l-sfidi li għanna minħabba l-sistemi tal-enerġija, specialment anka fil-gżejjer. Għadna il-bot ħafna. Il-Kummissjoni u l-Parlament irridu ikunu konxi li konna approċ aktar speċifiċi biex bekk ikollna tweġibiet li huma mixtieqa hekk nindirizzaw il-problemi speċifiċi u nespandu il-potenzjal kollu tagħna tal-enerġija rinnovabbli. L-enerġija rinnovabbli qegħdin jiżdiedu malajr u diġa eh, biznat il-miri tal-2020. Palissa l-politika tal-enerġija hija wis standardizzata u din għandha tinbidel fir-roadmap tal-enerġija 2050. Is-Sur Kommissarju Kjoġbok. President, membri onorevoli. Nixtieq nitkellem fuq l-affarijiet li semmejtu importanti Naħseb illi hija ħaġa tajba li aħna nippruvaw nirħu mira tant għolja rigward l-effiċenza tal-enerġija. Problemi hija meta? Meta huwa l-aħjar żmien biex ikollna dawn il-miri tant ambizzjużi? U nixtieq nitkellem fuq dan is-suġġett. Rridu naraw jekk l-istati membri u mhix qed jimplementaw eh, direttivi li votajna lihom rigward il-progress u li nifrankaw l-enerġija bejn 2012 u l-2013. U rridu anka nikkonsidraw miżuri oħrajn pal l-eco design, miżuri li jridu jittieħdu wkoll fi stati membri. U forsi anka li ma tajnijom l-om xaħna minn Brussell. U għanna anka l-mandat biex naraw jekk l-istati membri u miex qed jieħdu dawn il-miżuri illi aħna deċidejna fuqhom eh, jekk miex qed jieħduhom eh, bis-serjetà jew hemm bżonn taktar miri. Taktar miżuri. Sal-2015. Hemm ukoll il-kwistjoni eh, naraw ukoll illi jkollna bżonn mira oħra skont l-iżvilupp eh, fuq livell Ewropew eh, kemm qed tkun effettiva din il-miżura. U għandna anka pjanijiet nazzjonali, kellna pjanijiet nazzjonali fil-passat, u rridu naraw dan kollu kif nimxu mal-Kunsill. L-2030 huwa l-aħjar żmien għal dan biex ikollna l-miri vinkolanti għall effiċenza tal-enerġija. rigward ix-xejl gas. Naħseb kolla nafu illi il-gas se jkun parti importanti mill-enerġija globali. Anka f'dik Ewropea hemm numru ta' reġunijiet. Il-gas ma' ġenerali huwa aktar disponibbli miż-żejt. Huwa wkoll hija minn inqassar l-enerġija għall proċessar industrijali, għat tisħin kif ukoll biex jipprovdi eh, l-enerġija aktar mill-faħam pereżempju. Il-gas huwa wkoll flessibbli ħafna, jiġifieri huwa ideali biex ikollna eh, risorsi tal-enerġija rinnovabbli. Jekk m'hemmx eh, ir xemx jew m'hemmx riħ, tista' tuża il-gas biex tiġġenera l-enerġija. Mod aktar effiċenti. Nistgħu nitkellmu fuq 540 biljun eh, metru kubiku ta', ta, ta gas li jista' jitlaq għal 600 biljun. Terz biss jiġi mill-produzzjoni tagħna stess fl-Olanda u fir Unit. It-bassir tagħna għall produzzjoni tal-gas konvenzjonali juru illi dawn l-ammonti se jonqsu sa l-2030 jew l-2035. Ġifiri konna n-importaw il-gas minn Russja, minn Norveġja, minn Niġerja, mill Qatar. Aħna rridu kunu dipendenti 100% fuq l-importazzjoni. Nafu li fis-Siberja, fl-Artiku, fl-Alġerija u fin-Niġerja hemm ħafna riski. U mbagħad il-kundizzjonijiet tax-xogħol, in-nies li qegħdin jaħdmu fis-Siberja. Nħidu l-gas fil-forma naturali tiegħu. U mbagħad xi ngħidu għall-ambjent speċjalment fl-artiku. U anke l-kondizzjonijiet tax-xogħol ma nistgħux ma naħsbux fuq dawn l-affarijiet ukoll. Bekk la nafu xmar tajjeb fl-Amerika u xmar ħażin ukoll, pereżempju ix-xejl gas li sa membri dawk li jixtiequ jużaw jużaw ix-xejl gas iridu joħorġu proġetti biex juru, eh, juru li hemm garanzija ta' sigurtà. Irridu nipproteġu anka l-ilma tax xorb tagħna u natura b'mod ġenerali wkoll. U rridu nsibu l-postijiet biex nagħmlu dan u nġibu x-xejl gas minn hemmhekk. Dinja ambizzjoni Ewropea. Għanna ħafna stati membri, anka Renju Unit, illi jistaw imexxuna f'din it-triq. Skont il-filosofija Ewropea eh, u anka is-sigurtà li għandna bżonn. Bejn 10 15% tal-gas nkunu nistgħu nġibuha. U din tkun l-aħjar tweġiba anke mal-imsieħba tagħna Russi għaliex huma jixtiequ kuntrat fuq meta twila ta' żmien jixtiequ l-prezzijiet li jkunu anke għandhom xaqsmu mal-prezzijiet taż-żejt fil-madda twila ta' żmien. U anke ma' diskussjonijiet li kellna f'Mosca, ir-Russi mhumiex ċerti fuq ix-xejl gas madwar id-dinja, imma speċjalment iktar iktar fl-Ewropa. 50 snin l-Ukrajina mhux se tkun biss eh, pajjiż ta' tranzitu manka tkun tista' tipproduċi l-gas. U tkun tista' anka tesporta eh, xi ftit minn dak il-gas anke lill-Ewropa. Ġifieri aħna rridu naġlu, rridu nkunu lesti. Jiena rrid nkun realistiku naħseb għandna dawn eh, proġetti kollha li jistgħu jgħinuna u nistgħu anka npoġġhom fil-pubbliku. Il-prezzijiet tal-enerġija. Din hija xi ħaġa ta' diskussjoni kbira. Prezzijiet għolja tal-enerġija hija xi forsi anka tajba. Dan għaliex Hekk nkunu qed inħeġġu l-frankar tal-enerġija, il-konsumaturi huma sensittivi għal prezzijiet għolja. Ġifiri, nistaw namlu dan biex niprovdu l-enerġija u t-tisħin. Iżda, saċertu punt, għanilħu il-prezzijiet l-aktar olja li nistaw nilħu. Umbat, se jkollna ċittadini Ewropej li jkunu iridu it-tisħin u jkunu iridu ma jkunux jistaw jħalsu il-kontijiet tal dawlu l-enerġija tagħhom. Ġifiri irridu nbidlu l-arranġament tagħna tal-welfare. Jiena ma jogħġbunix il-prezzijiet irregolati. Irridu naċċettaw il-prezzijiet tas-suq, il-prezzijiet reali. U jiena naħseb illi il-suq retail ħajda man bħal dak wholesale. Fil-istati membri nistgħu naraw li l konsumaturi għandhom prezzijiet regolati li mhumiex realistiċi mal-provista. Minħabba dan kien hemm deficit ta' 29 biljun euro. Dan għaliex kien hemm tibdiliet insostenibbli bil-mod ta' kif inġibu l-provista tal-enerġija. Aħna irridu nitolbu aktar enerġija fl-Ewropa U aħna ovvjament maħniex kontra l-użu tal-enerġija rinnovabbli. Anka t teknoloġija tal-ħazna tal-2020 din hija eh, parti importanti ħafna u anka l-kwalità tal-enerġija hija importanti u l-fużjoni nukleari wkoll. L-enerġija biotermali, ġeotermali, dawn dawn kollha huma eżempju tajbin. Ġifieri aħna rridu nagħmlu aktar sforz biex nużaw grazzi. Fl-aħħar, Niki Savela, rapporter. Grazzi, President. Kommissarju, ġobna ħafna dak li jed fuq il-politika Ewropea. Jiġifieri li maħniex qed noqdu attenti għal kondizjonijiet. Kif qed minn fejn qed nġibu l-enerġija minn pajjiżi oħrajn li mhumiex fl-Unjoni Ewropea. Kont kontent, kont kontenta ħafna li tkellim dwar dan is-suġġett. Sinjuri dak li nixtieq nagħmel dan ir-rapport huwa li naqdu l-idejat fl-imkien, insibu bilanċ. U għalhekk għandna dan ir-rapport tant twil rigward l-effiċenza tal-enerġija u li nifrankaw l-enerġija. Semmejnijom dawn fir-rapport u naħseb dawn għandu tkun anka parti mill-edukazzjoni nazzjonali biex li nifrankaw l-enerġija tibda mill-eruq tas-soċjetà. Komissarju, b'dawn ir-rapporti aħna qegħdin nittamaw illi kolna pożizzjoni ċara fuq il-politika tal-enerġija sal-2030. Nisperaw ukoll li jkollna rapport mill-Kummissjoni li jatuna miri ċari, sempliċi u nitkellmu fuq il-futur ta' forum differenti tal-enerġija fl-Ewropa. Bekk iċ-ċittadini jkunu jafu u anka l-kumpaniji u l-investituri jkunu jafu roadmap eżatt kif, kif għandha tkun. U kun jistaw jifokaw anka fuqha. Grazzi ħafna. Grazzi, Signora Savela. Nalqu d-dibattitu hawnhekk. Issa għanna mistoqsija orali l kommissjoni rigward l-evalwazzjoni tas sigurtà u riskju fil-pjanti